l-arija għandna eh, rappreżentanti mir repubblika tal-Uzbekistan daw qegħdin fil-gallerija. Thank you. Aziz meċċejta d-delegazzjoni għandi jissura li xerkur manof għan u għata pjaċir natikom merħba bħala reprezentanti eh, mill-Parlament tal-Uzbekistan għal dit 13 laqa tal-Komitatu Kooperazzjoni Parlamentari. Grazzi tal-miġa tijak fostna u nħares il-qoddim biex nikopera miegħek. Ndurura għal dibattitu li għanna il-kellim din eh, għal zewġ minuti. Sur President,